iżda rridu nifmu wkoll illi neħtieġu iktar żmien għal dana kollu. U għallura ma nix inkomplu nikkritikaw biss l-Ukrajina iżda nkomplu e, biex tintegra ruħa fil-familja tagħna. Nexis fraw. Gizzi ħafna. Sinja Ovier, Grazzi